fost il-gruppi u issa ser niftu il-sessjoni din iġbija daqsek sabiħa. Jekk ma tkomx kummenti dwar l-agenda tal-lum, nikkonsidrawha adottata jiena nixtieq nagħmel bidla waħda għandi talba tal-gruppi politiċi u ma jixtiequ illi nibdew mal-ewwel bil-votazzjoni tagħna. Tajjeb wis, uħut minnkom. Irrankati dal-ħodu diġa allura naħseb li tajjeb għalikom. Għal dawk il-membri li għadhom ma waslux, ek joġobom tamaw li jihdu il-sit taħħom mill-aktar fis possibli. Sibu l-avvizi tal-President fil-news ta' Kobu Issa għanna l-approvazzjoni tal-minuti, tal-laqa preċedenti u dawn il-minuti niddikjarawhom adottati fl-aħħar ta' sessjoni tagħna passoltu jekk ma jkunx hemm kummenti li jsiru matul il-laqa. Niproponi illi ngħaddu għal punt numru 10 mal-ewwel. Ġifieri il-ħin għal votazzjoni waslet Barbara u naħseb illi għalhekk nistgħu nibdew bil-voti tagħna. Ser nibdew bir-rapport ta' N. Jensen. Fejna N? Għada ġeja? Mux ser nistennewa. Tajjeb mela ser nibdew b'dan ir-rapport. Niproponi illi taraw il-lista tal-voti li suppost għandkom qudiemkom. Kulħadd għandu l-karta tal-vot. Qed jitqasmu l-lista tal-voti jekk kif qed. Nitkellem jiena bħalissa u għalhekk se nistennew żewġ minuti biex niżguraw illi kulħadd ikollu l-lista tal-vot qudiemu. Kulħadd għandu l-lista tal-vot issa? Nistgħu nibdew nivvutaw. Tajja pus, emenda numru 3, Sinjura Andrejensen, rapporter kontra, mnu favur. Mnu kontra, astensjonijiet, ma taddix. Emenda numru 9. Mil-grupp GUE, rapporter kontra, mnu favur. Ħadd, mnu kontra. Kulħadd. Astensjonijiet? Le, ma tadix. Emenda 10, sur paksas. Naħseb li nistgħu nivutaw fi blokk hawnhekk. Emendi 10, 11, 12, 13 u 14 fi blokk. Nistaw? Le, ma nistaw xejt il-President. Tridu vot separat? Marta. Jiena nixtieq li l-emenda tas sur Paksas nifutaw dwarha mod separat. Tajja wisq. Ser nifutaw dwar emenda 10 tas sur Paksas. Weħida, minu favur. Nej, minu kontra. Maġġoranza, astensjonijiet? Le, ma taddix l-emenda. Issa għanna l-erba emendi fi blok 11, 12, 13, 14, il-grupp gwe. Minu favur. Gweda ma ġewx minu kontra. Astensjonijiet ma jaddux fi blok. Emenda nejn, rapporter minu favur. Grazzi, minu kontra. Tlieta. Astensjonijiet. Le, taddi. Emenda 15, il-Sinjur Andreasen, rapporter kontra, minu favur. Nejn, minu kontra. Astenzjonijiet, ma taddix. 16, sur paksas. Rapporter favur. Minu favur. Grazzi, kontra. Astenzjonijiet taddi. Premessi. Għanna emenda erba rapporter wa kontra, minu favur. Kontra. Astenzjonijiet, ma taddix. Emenda numru 1, rapporter minu favur. Grazzi, kontra. Astenzjonijiet, Taddi. Dan ikopri emenda numru 5 u għalek naddu għal emenda 6. Andrea Sin, rapporter kontra, minu favur. Kontra? Astensjonijiet? Ma taddix. Ser nivutaw fi blok emenda 78, rapporter kontra, minu favur. Ħadd minu kontra. Astensjonijiet? Ma taddix, il-vota ħari jissa. Minu favur. Grazzi. Kontra. Tlieta. James, inti kontra? Tajjeb wis. Huwa dritt tiegħek. Astensjonijiet. Astensjoni waħda. Kulħadd vota il-bqija kulħadd vota favur u għalhekk. Grazzi tassew. X'voti iktar fadlinna fuq l-aġenda llum? għanna l-budget mandatorju numru wieħed ta' Francesca nem lebda emendi dan diġa diskutejni u għalek nivvotaw minu favur. Grazzi minu kontra. U għet nejn tlieta erba. Minnu kon eh, astensjonijiet taddi. Nifirħu l-rapporter. U Punt 11, mem lebda trasferiment interessanti u xek, Francesca, mela naddu għal punt numru 12. Jose Manuel għandu trasferiment wieħed. Jose Manuel, ek joġbok. Grazzi tassew, President. Dan għandu jaqsam mal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali, hemm bidla illi sem niddiskrivija bħala bidla minn żewġ pożizzjonijiet ta' AST e għal żewġ pożizzjonijiet ta' AD. Minn Marzu 2011 aħna għamilna bosta bidliet fl-organigramma tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali. F'Marzu 2011 kien hemm 28 bidla illi ġiet approvata. Il-mistoqsija tiegħi hija jekk dan it-trasferiment ta' AST għal AD għal kariga AD stajniex imbasruhom dawn it-trasferimenti. Jekk kienux urġenti, din il-mistoqsija l nistaqsi. Iridu jsiru qabel l-2013? Ma nafx jekk hawn xi ħadd preżenti mill-Kumitat Ekonomiku Soċjali hawnhekk biex wieġibna din il-wieġeb għal din il-mistoqsija. Grazzi tassew. Għaw xaħat jirrapprezenta l-Komitat Ekonomiku Soċjali għawnek fil-Kamra? Tista' tintroduċi ruħek joġbok? Jina Johannes Kent, jina il-kap tal-taqsima eh, tal-budget tal-Komitat Ekonomiku u Soċjali il-bidla li għanna fil-pjan tagħna hija xi ħaġa li aħna nixtiequ nippreferu li nagħmluha fl-2012 u mhux noqogħdu nistennew sal-2013. Għaliex kif edna fid-dokument dawn huma bidliet strutturali biex aħna nkunu nistgħu nagħmlu kompiti aktar kwalifikati u eh, nipreferu illi aħna nagħmlu din il-bidla matul din is-sena. Dak kollu illi għandi xi ngħid. Grazzi tassew, rapporter. Naħseb illi l-istituzzjonijiet għandhom jafdaw li xulxin hija bidla żgħira. U għalhekk ir-rakkomandazzjoni tiegħi hija illi rridu niżguraw illi ikun hemm avviż fil-waqt dwar dawn l-affarijiet u għalhekk jiena dan nista' napprovah. Minu favur din it-talba ta' trasferimenti kif irrakmanda rapporter minu kontra tlieta astensjonijiet l-ebda astensjoni mela lek dan it-trasferiment huwa approvat l-ebda tal-bit ta' trasferiment. Mr. Fernandez memx eh, sviluppi fil rigward tal-politika tal-bini għallum, sfortunatament. Lek, temmejna l-vot illum. Meta nċet jiġru affarijiet palissa. Sur President. Jien xtaqt nagħmel eh, komment fuq l-estimates tal-IPP. Aħna kellna ħafna x'ninkludu, kellna ħafna inputs u xtaqt nirringrazzjahom għall input li taw, però xtaqt illi eh, <laughs> xtaqt ngħidilkom dan qabel ngħaddu għall votazzjoni propja biex nirrikonoxxi x-xogħol li sar. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors nous reprenons Tajja pues, mela jew jew nerġaw immorru lura lejn punt numru erba' il-Viċi President Uta Hogg. Ja, liebe Kollegen, dann machen wir jetzt mal weiter. Mela, ziz kollegi, sen komplu bl-agenda tana, il-president tana sejjer jaħdem uh, minħabba l-elezzjoni marbuta ma' l-għażla tal-presidenti. Mela, kifet ħamara l-punt erba. Hawnhekk għandna ir-rapport ta' Sur Lavija fuq il-budget tal-2003 il-mandat għal eh, trilog. Giovanni nadilak il-kelma. Grazie President. 26 ta' marzu, jiġifieri fil-bidu ta' din il ġimgħa aħna għamilna t trilogu tar rebbija jiġifieri din hija l-ewwel laqgħa fost il-presidenza Daniża u l parlament fejn kien hemm preżenti wkoll il-Kummissjoni ovvjament. Mod partikolari il-presidenza Daniża, jiġifieri il-Ministru Nikolaj Vammen, il-Ministru tal-Affarijiet Ewropej, saħaq dwar il-punti ewlenin illi qegħdin nisiltu mill-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-lini gwida l budget tal-2013 illi ġie adottat mill-Ekofin fil-21 ta' frar. Fiftit kliem il-Kunsill saħaq dwar il-ħtieġa ta' budget realistiku illi fih l-impenji u l-ħlasijiet ikunu jikkorrispondu għal ħtiġijiet reali jiġifieri l insommu taħt kontroll in-nefqa. Ovvjament il-Kunsill ukoll saħaq dwar il-ħtieġa illi nagħmlu kontroll bir-reqqa tal-livelli tal-RALs il-Kunsill talab lill kummissjoni Ewropea wkoll biex eh, kollha informazzjoni dwar il-livelli ta' ħlasijiet u koll previżjoni tal-budget matul il-proċedura kollha. U koll huwa saħaq u dan nisbet eh, l-attenzjoni tal-President dwaru biex aħna inżommu taħt kontroll il-fondi tal-eġenziji. Huwa wkoll saħaq dwar il-ħtieġa ta' ftehim dwar il-finanzjamenti addizzjonali ta' 360 miljun euro fil rigward tal-programm ITER. Jiena fisem il-Parlament sħaq dwar l-elementi prinċipali illi ħarġu mill-linji gwida illi ġew approvati fih dan il-plenarja fi Strasburgu u għalhekk fl-aħħar aħna qbilna dwar il-proċedura li għana l-koll insegwu. E kif ġi propost fiħdan it-trilogu, aħna ser ikonna żewġ trilogi oħra, id disa ta' Lulju u l-17 ta' Settembru. Il-Kunsil ser jadotta l-pożizzjoni tiegħu dwar il-budget fit-30 ġimgħa U aħna jedna li l-periodu ta' konċiljazzjoni ser ikun mill-24 ta' ottubru, ġifiri l-għada tal-vot fil-plenarja dwar il-qari tal-parlament u il-13 ta' novembru, inkluża din id-data. il għada tal-Kumitat tal-Konċiljazzjoni ser ikunu fil-26 ta' ottubru fil-Parlament u fil-9 ta' novembru u nittama mux lejl kollu bej id-9 u l-10 ta' novembru fiħdan il-Kunsill. Ser ikonna tlet trilogu ġifiri fil-31 ta' ottubru u fis-7 ta' novembru. Dan din hija l-iskeda tagħna li aħna qbilna dwarha u aħna ser inżommu magħha matul il-proċedura ma kenniex aktar skambi f'aktar detall kif dejjem isir matul l-ewwel trilogu li aħna jkollna. Grazzi ħafna Giovanni nafu illi mm, ehm, ma kienx daqstant eh, trialogu, ktar kien isu monologu bejn tlieta ġifi kulħadd qal il-biċċa tiegħu u ma wasalniex għal konklużjoni waħda. Qabel ma tlu fid-diskussjoni, xtaqt nitlob il franċeska sabiex ittina daqsxejn idea ta' sitwazzjoni għaliex inti wkoll kont preżenti hemmhekk. Grazie Presidente. Grazzi, President. Jina ħadsem fi trilogu għalix jina rapporter dwar il-budget tal-2012 għalix il-Komissjoni i-proponiet fil-21 ta' marzu illi għadda illi nżidu l-livelli ta' ħlasijiet għal 18 il-miljon euro biex ikun jista' jiġi użat il-fond ta' solidarjetà għall-arar illi kienem il-xar fi eh, xar ta' Ottubru fl-Italja, fil-Ligurja u fit-Toskana u għalhekk il-Kummissjoni talbet 18 miljun euro fiħla sijiet biex dawn il-somom ikunu jistgħu jinħarġu fisem il-Fond ta' Solidarjetà. Il-Kunsill qal li kien ser jieħu nota imma ma kellux il-possibilità illi jgħid x'inhi l-qagħda tiegħu dwar dan. Il-Kummissjoni saħqet dwar eh, soluzzjoni ta' malajr għaliex aħna nafu illi f'rigward tal-Fond ta' Solidarjetà huwa importanti illi naġixxu malajr. Il-Fond ta' Solidarjetà li jinħareġ wara sena għandu sinifikat totalment differenti fajnejn iċ-ċittadini u għalhekk il-Kummissjoni saħqet ħafna dwar il-pass maġġel Iżda, il-Kunsil sfortunatament dwar dan il-pass maġġel ma tantx eh, wera wera ċertu kautela. U l-President Lamassur fakkar li aħna s-sena l-oħra għal dan il-fond użajna l-istrument ta' riserva negattiva taħt il-Presidenza Ungeriża u din nistgħu nikkonsidrawha bħala soluzzjoni ta' emerġenza biex inkunu nistgħu eh, eh, nużaw il-flus mill-aktar fis possibbli minn dan il-fond u għalhekk issa qegħdin nistennew il-pożizzjoni tal-Kunsill. Gab auch schon mal Zeiten, da hat der Rat. Ähm, smajna wkoll li għan kamerata tal-Kunsill kien diġà għamel użu minn din it-tip ta' emerġenza meta konna nittrattaw il-fondi ta' solidarjetà. Mela, is-sur Karl Hadlung. Danke, Frau Vorsitzende. Grazie, Frau Signor President. Grazzi Giovanni, rapport tijak, fil-grupp tijak aħna fil-grupp eh, tagħna aħna mħasba ħafna dwar dawn l-iżviluppi illi jistaw iwaslu għan negozjati għal budget li jmiss minħabba differenzi fil-ħlasijiet u situazzjoni għatwa fejn hemm ħafna impenji illi għandhom jitħallsu u ser ikollhom jitħallsu ser tkun sfida diffiċli u importanti li nkunu maqudin ikonna approċ determinat u b'saħħtu biex fil-ħarifa li ġejja nirnexxu għaliex għad għandna negozjati tal-MFF illi għaddejjin b'mod parallel u mhux ser jagħmel affarijiet faċli. Ix-xedow is-sur Alvaro ma jistax ikun preżenti hawnhekk minħabba vjaġġar marbut max-xogħol u jiena ser nindirizza xi kwistjonijiet apparti l kwistjoni l-kbira dwar il-ħlasijiet. Hawnhekk aħna sodisfatti ħafna li għandna rapporter permanenti dwar ir-rals. il rals jgħad bil-qeda ħdejja hawnhekk u għandna l-koordinaturi illi ser ikomplu jagħmlu din il-ħidma ta' investigazzjoni biex ifissru l-livelli ta' ħlasijiet li huma meħtieġa qabel ma nkopru l-impenji kollha preċedenti tagħna u din hija xi ħaġa li nagħmluha biex niffaċilitaw in-negozji għal budget tal-2013 għaliex apparentament mhuwiex daqshekk faċli għaliex qegħdin nisimgħu li delegazzjoni tal-Kunsill qegħdin jgħidu jekk in-numri tal-Kummissjoni mhumiex tajbin jew le u dan ovvjament ma jiffaċilitax li jkollna diskussjoni li tagħti il-frott tagħha għalhekk irridu naraw fejn insabu bħalissa fis-sitwazzjoni xifti taffarijiet ġenerali, aħna nixtiequ ngħidu l-ewwel net illi aħna għadna naħsbu bħalma konna naħsbu s-sena l-oħra, iġifiri illi rridu nħaffu il-miżuri ta' implementazzjoni dwar l-istrateġija 2020 u ma nistawx nistennew sal-2014 qabel ma l-budget ikun ta' bilħaq jirrifletti il-prioritajiet tal-istrateġija 2020 u aħna nixtiequ illi din naraw wetqa fil-budget tas sena d-dieħla din hija xi ħaġa illi aħna u illi nistgħu lkoll naqblu dwarha. Xi ħaġa oħra. It-qassim il-ġdid għal proġett ITER illi jista' jitpoġġa f'dubju minħabba l-patti li aħna minna s-sena l-oħra irridu niżguraw illi dan ma jkollux effett fuq l-anijiet u l-istrateġiji tal- eh, fuq l-anijiet tal- u l-miri tal-istrateġija 2020. Fl-ħanet is-solar varo jixtieq jgħid li aħna rridu nżommu mal-impenji tagħna dwar il-Palestina għaliex aħna minna ftehimiet internazzjonali u dawn qegħdin jitpoġġew f'dubju l-ħin kollu u aħna nixtiequ nisħu dwar dan f'dan l-istadju dawn huma l-kwistjonijiet ewlenin li nixtiequ nitkellmu dwarhom f'dan l-istadju aktar minn qatt qabel neħtieġu parlament maqut, parlament b'saħħtu għal budget tas sena d-dieħla. Grazzi, Sinjura President. Danke zija. Äh, Grazzi ħafna. Mr. Goldman, issek joġbok. Grazzi ħafna. Jiena naħseb li l-ar ħaġa li eh, inti tkun rapporter l-2013, niprofa nispega ruħi għawnek. Għandi xie proposti li nishtiq namel eh, u mistoqsijiet għal-kummissarju, mux il-kummissarju għajt il-kellim ma DG Budget. L-ħar darba meta kellna laqma sur Lavandowski, x'kien il-messaġġ il-prinċipali li ħareġ li fl-2012 il-Kummissjoni bdiet eh, l inġeniera financial engineering xi tfisser Ġifiri, inti twaqqaf il-fundi eh, jitlu eh, ximkien un bat dawna marru ximkien ieħor u tkompli sejjer ek. Ġifiri, Meta jiena tajtkom tabella wkoll bil pajjiżi fejn dawn waqfu l-assorbzjoni tal-koezjoni, il-Sur Lewandowski dana ħalla fles addizzjonali l-Ispanja u l-Italja għax dana beza li dawn se jitilfu ħafna flus u għet nitkellmu dwar 15 biljun euro. Iva reċevuti eh, dawn atpoġġa fuq il-mejda f'Deċembru u eh, kif għal sur Lewandowski dawn kellhom bżonn iħallsu il-multi imma jiena nistab ċert li m'għandhomx il-flus biżejjed eh, sabiex iħallsu r-riċevuti kollha. Jiġifieri jekk qed netkellmu dwar l-2012 mhux biss l-2013 Rridu nkunu nafu jekk eh, b'mod realistiku mingħajr ma nemendawn dawn il-budgets eh, nistgħu aħna nużaw l-istess eh, sistema ta' financial engineering, sistema perikoluża ħafna għax jekk iva mhux se nkunu qed nimxu mal-impenji u jekk iva mela il-pajjiżi jistgħu jqajmu xi kwistjonijiet negattivi u naħseb li se jkun hemm iktar ħtieġa l financial engineering fl-2013 ħanajdilkom għalfejn ma nafx għalfej. Imma fil-perspettivi finanzjarji kollha inkluż dil-perspettiva 2007-2013 l-ikbar ammonti li tħallsu f'impenji u ħlasijiet ġew pjanati għal koeżjoni ma nafx għalfejn dawn l-impenji l-commitments ġew divizi b'mod indaqs. Seba' u eh, wieħed minn seba tal-flus kollu jekk nafu aħna li fl-ewwel sentejn il-ħlasijiet se jkunu zero. Normalment jekk dawn ikunu zero fl-2007 iva dan huwa l-każ nista' nurikom il-provi mbagħad eh, fl-2008 ħlasijiet eh, avvanzati ġifieri 10% biss tal-ħlasijiet ġifieri l-impenni minn dawk il-pajjiżi f'dawn l-ewwel sentejn ma ntużawx u mbagħad dawn se intalbu wara ġifri 2012-2013 iktar minn minn seba tal dan il-pjan ta' seba snin. Man batem problema oħra, problema li tamel din il-financial engineering jew l-pjanar finanzjarju iktar diffiċli. Għax aħna kellna attivitajiet fl-2009 u aħna użajna dawn il-fondi għal bżonnijiet oħra il-pjan ta' rkupru ekonomiku per eżempju, dana 5.6 biljun euro, sigurta tal-ikel 1.2 biljun, bat nistan zid xi ħaġa ħrawnek, eh, ħlasijiet addizzjonali, ħtiġiet addizzjonali jista' jkun li qed nitkellmu dwar żewġ biljon addizzjonali, iġifiri dawn il-finanzi su għall-impenni differenti, ħtiġiet dawn l-impenni se jintużaw mhux għall koezjoni imma għall affarijiet oħra u issa wasanna fit tmim l-MFF l-2012 un bat 2013 u eh, dan il-flus madu xaw maħna ġifiri un bat jekk il mexxija tal-Kunsil dawn approvaw budget fuq seba snin u ftit eh, minn dawn il-fondi qed jintużaw b'mod differenti ma huma qablu għal budget għal seba' snin mhux ħajħalsu iktar jekk intkom tixtiequ tbidlu l-MFF mod unanimu tridu intkom eh, ġibu dan din it-tweġiba unanima mill-Kunsill ehm, u maġġoranza kwalifikata fil-Parlament jina eh, nixtri nixri insaqsi l-rapporter 2012-2013 u mbagħad il-missaqsija li ġili nessaq l-DG reġew u xukultant l-DG budget tal ma nistax nifhem minn fejn dawn ħa idaħlu il-fondi sabiex iħallsu il-ħassijiet tal-2012 u 2013 li se jkunu għola pal-ampenju. Forsi nistgħu aħna eh, nispiċċaw fl-istess situazzjoni ma l-aħħar azzjonijiet minn Spanja u l-Italja dawn urawna li iva mod kif nistgħu aħna naħarġu minn dawn il-problemi jekk hemm biża fuq l-impenji l-commitments mm, hemm eh, soluzzjonijiet u nixtieq ngħid li eh, reste liquide jgħid il-kellim eh, dina forsi tista' tintuża bħala riserva Imma le, ma nistawx aħna naqsu u nalqu l-impenji fis-seba qasam, forsi qed neħu xi żbaljiena. Imma jekk jkunu impenji użati għal ħassijiet għal koeżjoni imma fil-żminijiet ta' kruzi permezz ta' proposta mill-Kummissjoni il-flus intefaq mod ieħor, Mela ma nafx jiena kif se nkopri dan il-programm ta' koeżjoni kollu kemmu. Forsi l-Kummissjoni tista' tagħtina din it-tweġiba legali li dawn il-ħassijiet kollha fi direzzjoni oħra ġew approvati mill-Parlament u mill-Kunsill. Iva, dan huwa tajjeb, jiġifieri mhux biss il-responsabilità tal-Kummissjoni, imma dan mhux se jbidel is-sistema kollha fis-seba. Sena, forsi bid-diskors tiegħi naħseb eh, nista' nagħti xi inċentiv li rapporter mhux biss tal-2013 imma mal-2012 għax daqt se jkollna sitwazzjoni mhux biss li għandha x'aqsam mal bidu tas-sena imma tal-filosofija kollha kemm fir ta' se nagħmlu kif nistgħu aħna nbidlu l-liġi sabiex inbidlu l-likwidità l-RAL U jew nkella għandna nemendaw il-budget imma jekk iva rridu nużaw l-areve u imridu naqbżu l-limiti imbagħad rridu naraw kif għam dawn. Forsi jien qed nieħu xi żbalja hawnhekk imma jekk insegwi ċifri ma nafx se tkun tista' tkun it-tweġiba. U fit-trialogu u l-konċiljazzjoni ma nafx rridu nsibu tweġiba imma dawn se jkunu iktar diffiċli għax il-mistoqsijiet diġà għom ir-rapporters. Grazie. Ja, vielen Dank. Die Frage der äh, finanziellen Grazie ħafna il-kwistjoni äh, dwar is-servizzi tal-Financial Engineering minna tal-Kommissjoni mhuwiex punt li għana nwarbu naħseb huwa tajjeb illi natu äh, spazju l-Kommissjoni sabiex twieġeb. Eh, grazie ħafna, grazie Juta. Jena naħseb li jekk aħna se nadottaw approċċ pożittiv, approċċ ottimistiku, mela jiena naħseb li nistgħu aħna nitkellmu dwar xi ħaġa pożittiva f'din il laqgħa U nistgħu ngħidu xi ħaġa pożittiva li ħarġet mid-dialogu għallek jina naħseb li permessa dawn il-laqat tekniċi aħna se naħdmu għabbażi tal-istess ċifri se jkollna l-istess ċifri aħna għal waqt il-konċiljazzjoni dan ma kienx il-kas fil-passat u jena naħseb li eh, se nisema aħna minnant il-kunsil ġifiri li rridu aħna nikzbu bilanċ bejn l-austerita u nifinanzjaw il-politika. il politika Dawn huma l-aspetti pożittivi imma dak li smajna mill-Kummissjoni u l-Kunsil inkwetanti ħafna bil-budget tal-2013 qed jgħidulna li għandna bżonn li jkollna iktar marġni ħalli bekk nkunu nistgħu naħdmu taħt il-qafas finanzjarju. Dan xi fisser kunsill jiġifieri ġifiri naqis tal-commitments dawn l-impenji. Din tifsira reali. Jekk aħna nixtiequ li jkollna budget raġonevoli li jkun żgħir, ġifieri rridu naqsu l-impenji li jekk aħna nixtiequ 360 miljun liter u biżejja tal-edizzjoni tal-Kroatja, ma nafx jiena kif se naħdmu aħna fil-prattika x'memx marġni għal manovra hemmhekk jekk dawn il-prioritajiet għandhom bżonn jiġu finanzjati, aħna kif se nsibu bilanċ għall affarijiet l-oħra? Is-Sur Gormanis eh, tkellem dwar il-fatt li mhux faċli li eh, bnidem ikun ir-rapporter għal 2013 iva li nista' ngħid il-mandat tiegħi iva ma kienx eh, kienx faċli imma iva Eh, naddu minn provi eh, għal dak li nxaqsam mal-2013 irrid konna l-informazzjoni kollha ħalli bekk eh, nkunu nistgħu nagħtu bażi għal raġuniet tagħna. Naħseb tant din taħt pressjoni issa li u l-Kunsill tant qed jinbuntana li iva se naddu minn prova, rridu nkunu lesti aħna meta nitlu fin negozjati għanna dibattitu dwar il-qafas multiannuali finanzjari li jmiss il-rizorsi propri ġifiri dawn l-affarijiet se jkollna dibattitu fuqhom u naħseb li rridu nħarsu aħna l-pożizzjoni tagħna li ikollna iktar flus għal budget. Nistgħu nużaw aħna l-flessibilta u marġni sabiex aħna nifinanzjaw l-litem dwar l-adeżjoni tal-Kroazja għanna bżonn aħna l-nemendaw il-qafas finanzjarju kif kien il każ fl-adeżjonijiet preċedenti rridu nżommu ma dawn l-affarijiet. Mein... Grazzi ħafna. Naf eh, li eh, nistaw nikkonsidraw il-fatt li l-Konsil jishtiq li l-obligiet neħew mod sħiħ. Però eh, forsi nistaw nistaqsu dwar Fejn dan jista' jisser? Naħseb għandna l-bażi, l prinċipji kollha li juru li dan eh, huwa uh, possibbli dan mhux qed ninventom jiena, ma dawk konna ddeċidejnihom mal-Kunsill. Issa għandna eh, dawn eh, l-obligi anka legali. Jiġifieri jista' jkollna sitwazzjoni fej reġun jew stat membru li jmur qudiem il-Qorti Ewropea u irressa hemmhekk lill unjoni Ewropea minħabba dan l-element. Għalek naf li Giovanni zgur ma kellu zbiġa xogħol faċli, e, naħseb li ħaqqu daqqatit minn għand kulħadd ħalli anka nuru pożizzjoni tagħna b'moċċar ċar lil kunsill. Salvador jek joġbok. Muito obrigado. relativamente a esta questão. Grazie ħafna. Mela, dwar din il-kwestjoni, Iva ħadna l-impressjoni li hemm istituzzjoni unika biss li qed tinkwita dwar l-Istati Membri ġifieri il-Parlament Ewropew jekk qed nitkellmu dwar ħalasijiet dawn huma ħalasijiet li jsiru l-Istati Membri. Jekk l-Istati Membri ma jixtiequ dawn ma jżommux mal-wedit tagħhom mela dina problema u dina tpoġġina f'sitwazzjoni daqsxejn antipatika ġifirin fejn il-Kunsill qed eh, jaħdem kontra l-interessi tiegħu stess. L-istituzzjonijiet għandhom ikunu kredibbli iktar minn qatt qabel, kredibbli fuq l-impenni tagħhom, eh, kredibbli l-ċittadini tagħhom ukoll. U ehm, dinna kelma importanti, l-kredibilità. Il-Kunsill dana daħal f'xi impenji dwar l-infiq u r-rita dana jimxi ma dawn l-impenji. Il-Fond ta' Solidarjetà dan huwa fond bi biljun euro. Il-Kunsill impenja ruħu permezz tar regolament li dana adotta Jiġifieri li dan il-fond jista' jkun wieħed fejn il-flus jista' jinħareġ mod malajr f'każ ta' urġenza u bekk dan ikun għall-istenniji wkoll taċ ċittadini u l-Kunsill imma timblokka dan il-font. Smajna dwar il każ tal-Italja Jiġifieri dwar l-arar fi Liguria u fi Toskana, qed nitkellmu dwar Ottubru tal-2011. Ġifri għet nitkellmu dwar danju serju ġifri 722 miljun euro u ma proponu 18 miljun euro. Il-Kunsill għandu regolament adottat bi font li fih biljun euro u huma se jużaw 18 miljun euro biss Mela dan il-font eh, ta' solidarieta x'inhuwa il-punt tiegħu? Il-Kunsill bażikament qed jgħid li jixtieq jissospendi l-Fond ta' Solidarjetà 18 miljun euro bażikament 2.5% tad-danni involuti li għandhom jissewwew. Għalhekk jekk dawn qed jippruvaw jirrifjutaw il-trasferiment tal-fondi minn dan il-fond naħseb ma wasal iż-żmien li l-Kunsill jaqdi r responsabiltajiet tiegħu ikun kredibbli u meta jieħu impenji rrid dan jissodisfhom dawn l-impenji. Grazzi ħafna. Zum Abschluss nochmal Giovanni. Mela biex nikkonkludu Sur Giovanni. Grazie Presidente. Grazzi ħafna, President. Nixtieq nirringrazzja l-kollegi għal eh, l-interventi li jagħmlu u li tkellmu dwar kemm il-ħidma tar rapporter għal budget li jmiss eh, se tkun diffiċli ma naħseb li din il-ħidma se tkun kredibbli speċjalment kif dan il kumitat u dan il-Parlament ta' is-seta' Minajr ma jkun hemm appoġġ adegwat mingħajr ma jkunx hemm kreditu ħlasijiet mela l-budget mhux se jkun kredibbli jiġifieri dana mhux se jkun possibbli li jiġi implementat għalhekk naħseb li kull wieħed huwa minna waqt din il-proċedura li intkom issegwu b'attenzjoni l-monitoraġġ li għandha tagħmel l-Kummissjoni u Eh, dwar ukoll l-inġiba tal-implementazzjoni tal-budget 2012 dwar ukoll l-impenji aħna għandna bżonn nagħmlu għażliet li huma korreġjużi se għam dawna flimkien ħafna ktar kollegi li tkellmu b'dan il-mod u appoġġaw ir rapportar u dawna tkellmu dwar kredibilta li trid tingħata lill-istituzzjonijiet u nixtieq inżid hawnhekk ukoll li l proċedura għadha fil-bidu ġifiri dan it trialogu tal-rebbija trialogu preliminarju aħna bil-linji gwida dwar il-budget hawnhekk fil-Parlament dejjem aħna tfajna l-attenzjoni tagħna fuq l-impenji tal-fondi dawn huma l-iktar importanti ġifri sabiex il-budget ikun wieħed li jista' jiġi implementat għalli l-qafas finanzjar jista' jiġi konkluż issa l-impenji kienu eh, marbutin strettament mal-bażi legali. Jiġifieri importanti li l-impenji jitħallsu lura dwar il-kummenti li saru mill-kollega Godmanis. Iva, huwa minnu u ċarli l-politika tal-koezjoni donna sissa kellha iktar impenji għax minħabba l-istruttura tal-politika stess jiġifieri fi li tinkludi fażi għall-impenji mbagħad hemm fażi wkoll fejn hemm il-ħlasijiet dan ovvjament qed iwessar ral imma lejn l-aħħar tal-qafas finanzjarju kollox umbat jispiċċa taħt qafas ta' kif jaħdmu dawn il-programmi għalhekk ovvjament hemm bżonn li jkollna il-lasijiet. Nixtieq nagħlaq jiena billi nagħmel punt li aħna dejjem rajna li kien preżenti madana niżilnieh fil-linji gwida din is-sena u ednieh li l-Kunsill. Il-Kunsill jrid iżomm quddiem għajneh li f'dawn l-aħħar sentejn dana ppreżenta rruħu fil-konċiljazzjoni li jitkellem dwar livell massimu tal-żida fil-ħasijiet mingħajr ma dana tkellem minn fejn għandu jiġi it-tnaqqis. Jekk il-Kunsill jekk jixtieq jieħu direzzjoni jrid jieħu r-responsabilità tad-direzzjoni li jixtieq jieħu il-politika ta' koeżjoni kif smajna b'mod tajjeb mingħand il-kollegi fl-aħħar mill-aħħar dawna jaqgħu fuq l-istati membri l-effetti jenħassu fost l-istati membri ġifiri tajjeb li il-konsilju joqgħod attent ma joqgħodx isawwat lilu nnifsu. U e, Iva, importanti li l-istituzzjonijiet Ewropej e, jħallu li l-politika ta' koezjoni tibqa ħajja Jekk bi ftit riżorsi fl-2011 il-Kunsill xta eh, l likwida mill xi pajjiżi kif smajna mill-kollega manes, il-Greċja pajjiżi oħrajn Ewropej li kellhom eh, problemi kbar fil-budgets tagħhom dan ma nistgħux eh, jiġi aċċettat tal periodu twil għalhekk irridu nieħdu azzjoni b'saħħitha permezz tal-istrateġija tagħna waqt l-2013 għandna nuru jekk hemm bżonn kemm aħna b'saħħitna. Grazzi. Ja, vielen Dank. Grazzi ħafna. Mela, ehm, it-tini nofs tal-par taljan li għanna tixtieq tgħid xi ħaġa? E, Kumi anke dittu Kif diġa smajna minn il-kollega Fernandez dwar il-Fonti Solidarjetà, Iva, e, il-kredibilità tagħna involuta ħafna anke l-kredibilità li għandha x'taqsam dan il-budget e, l-kemm jista' jkun li l-impożizzjoni huma ħafna inqas minn dan li jħossu l-pajjiżi membri u iva għandna bżonn aħna nħoġġu bil-pożizzjoni tagħna bħala l-Parlament kif diġà smajna waqt it-trialogu ukoll li tajjeb li eh, napoġġaw ukoll eh, u l-affarijiet u l-Kummissjoni tkellmet dwar li rridu aħna nimxu b'pass iktar maġġel u Iva se nieħdu direzzjoni li eh, indikatilna l-Komissjoni imma qed nistennaw issa kemm nisimgħu l-pożizzjoni tal-Kunsill donnu għat naqra lura l-Kunsill waqt din il-fażi. Grazzi. Ähm, kriegt zum Abschluss unseres Tagesordnungspunktes 4. Mela, dan konkludi punt erba' il-Direttur Ġenerali minna tal-Komissjoni forsi jista jagħti eh, tweġiba anke l-mistoqsija li ressaq Sur Goldmanis fl-ewwel nofs tad-diskussjoni tagħna. Oui, merci, euh, President. Iva, grazzi, Signor President. Naħseb illi meta Sur Lewandowski kienet jitkellem fuq il-Financial Engineering, u rrit ifisser Forsi eh, nistantikom din l-istampa ta' akrobati, eh, akrobazija finanzjarja sabiex eh, il- kunu nistaw natu ikonna reazzjoni għal domanda għal ħlasijiet li kanna anka meta mqabla kienu ħlasijiet domanda għolja meta qabla ma' sena ta' qabel, Deċembru tal-2011. Palma tafu, għana periodu fis ta' xarrejn sabiex inwieġbu għat talbit il-bidu ta' kull sena dejjem hija daqsxejn waħda iktar diffiċli, iktar komplessa għaliex wieħed ikun irid eh, jagħti l-allokazzjonijiet għall agrikoltura lill istati membri U għalhekk eh, huwa normali li kunna ikonna ammonta ta' xogħol sostanzjali f'dan il-perjodu tas-sena u barra minn hekk kellna wkoll xogħol ieħor forma ta' 5 biljun euro forma ta' talbit illi kienu imres eh, imresqa sal-aħar ta' Diċembru. Permezz ta' l tal-fondi tat teżor b'mod preċiż ħafna mod partikolari anka sabiex inżommu ma' żmien ma' l-iskadenzi aħna minnaħat tagħna irnexxielna fil-fatt e, eh, naddu, nlaħqu ma' dan il-perjodu diffiċli. ċertu ħlasijiet eh, forsi dawn ma daqsxejn iktar minn kemm maħsub, imma f'April il-ħlasijiet kollha li eh, applikaw għalihom u mresqa l komissjoni ġifiri anka ħlasieti li ġew verifikati bħala validi. Dawn it-talbiet se jkunu twettqu għalhekk. Aħna irna xinna eh, naħdmu bħat effettiv eh, f'dan il-perjodu ta' rikjesti olin u ma kienx hemm talba waħda illi ġiet imwarba. Aħna xena nżommu mal-iskeda u mal-iskadenzi tagħna fir-rigward tal-ħlasijiet li l-istati membri. Issa, ser ikun qed jiġri fil-tieni semestru. L-esperjenza tagħna mill-2011 turina mod ċar illi ser ikun hemm pressjoni qawwija f'termini ta' ħlasijiet illi ser ikun qegħdin jiġu trasferiti għattini nofs ta' din is-sena u għalhekk hemm ċans kbir illi aħna għal darboħra ser nkunu qed nitħabtu Ehm, mal-fatt tal-ħruġ ta' ħlasijiet u minna tal-Komissjoni ser nuru responsabilta? Ser nirrispettaw anka l spiritu tad dikjerazzjoni illi kienet ġiet stabilita u approvata meta il-budget tal-2012 kien ġie adottat. U il-preparazzjonijiet ta' ħlasijiet eh, illi huma deskritti wkoll f'dan il-budget. Hemm numru ta' teknika li nistgħu nużaw fir-rigward tal-budget anke sabiex inserħu ftit mit-tensjonijiet li jistgħu jinqalgħu fis-setturi differenti mod partikolari meta għaliex aħna meta aħna tintala pazzjoni minna ħatana aħna rridu nagħmlu l-aħjar li nistgħu. Il-500 eh, biljun euro li ntalbu saru 500 miljun u għalhekk dak li ġara sal-aħħar tas-sena kienet sitwazzjoni fejn ċertu stati membri kisbu ingħataw asijiet sabiex Eh, nevitaw li dawn jaqgħu lura. Issa dan l-effett din il konsegwenza sar nerġgħu nesperjenza anka din is-sena. Ma nafux sali ma punt eh, sar naslu għal dan, però kien hemm ukoll ċertu kwistjonijiet marbuta mal-kredibilità tal-istatistika minnaħa tal-Kummissjoni. Jiena nista nsarħilkom moħkom illi l-figuri li aħna noħorġu kull ġimgħa u nirbatu l-Parlament huma figuri ta' min nisserraħ fuqhom li aħna nikkalkulaw permezz ta' informazzjoni illi aħna nirċievu minnaħa tal-Istati Membri. U għalhekk dak li nista' ngħid għalissa dwar il jar tal-ewwel nofs ta' din is-sena. U dak kollu li għandi xi ngħid ukoll dwar li maniġjar tal-ħlasijiet għat-tieni nofs tas-sena. Fuq l-2013 naħseb il-Kummissarju Lewandowski esprima l-opinjoni tiegħu b'mod ċar il-Kummissjoni ser iġġor ir-responsabilità tagħha u ser eh, bl-istess mod tkun qed toħroġ pożizzjoni realistika, proposti veri illi juru dak li nistgħu nistennew mill-2013. U għalhekk naħseb illi Eh, dan eh, kollu li nista' inkludi fit-tweġibat jgħaj sur Goldmanis. Grazzi. Grazzi ħafna. Naħseb illi eh, minkejja kollox kollha nistgħu nserħu moħna illi l- id anka minna tal-komitat u negozjati zgur ma se jkunu faċli u xi passiġġata mela. Għanaddu għal pont sitta dan diġa għawnek għanna il-rapport minnaħa tal-qafas finanzjarju. Kanna tim li meċa il negozjati is-sur Kalfin, forsi tista' tina daqsxejda ta' situazzjoni?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 ħafna minna ħadu parteċipaw f'din il-konferenza, naħseb illi kien forum tajjeb biex irresqu l-idea tagħna kena prezentazzjoni eċċellenti wkoll minnaħa tal-Komissarju Lewandowski dwar il-transazzjonijiet finanzjarji u taxxa. Kien hemm ħafna illi eh, il ġew jistgħu jaqblu mal-pożizzjonijiet, kien hemm diskussjoni illi eh, ma waslitx ħafna argumenti kontrastanti u naħseb din diġa kienet pass il qoddim għalhekk eh, l-ħsieb kien ukoll kif nistgħu nikkomunikaw mal-Parlamenti Nazzjonali fuq il-kwistjonijiet marbuta mal- għafas eh, finanzjarju li ġej il-laqa tal-Konsil Ġenerali saħet it-tnejn, aħna kanna briefing laqa qabel u wara l-Konsil u l-Konsil Ġenerali diskuta l-ewwel parti tal-negotiating box li tittiġi l-estija ta' ġunju. Dan mhux qed jinkludi tnax il-fond u l-politika ta' kozjoni u dik agrikola. Kena dokument li tressaq lill istati membri kien għandna diskussjoni u għadna maħniex ċari dwar uh, li ma punti ser eh, nilħu ftejim sabiex ikonna pożizzjoni waħda njamna tal konsil Kien hemm punti, numru ta' punti li diskutejna u uh, li kienu ta' importanza lina. L-ewwel net kien hemm il-prinċipju illi aħna semmejna marbut ma' l-organizzazzjoni tax-xogħol anke fil-Parlament dan jorbot ukoll ma' kwistjonijiet u problemi li huma parti minn negotiating box. Għaliex uh, nitkellmu fuq żewġ proċeduri, dialogu tal-MFF u u l-MFF fiħin nifsu, ġifiri il-proċedura ta' konsens. Għawek għet għamil referenza għal proċedura leġislativa dik ta' kod deċizjoni u l-kwissjoni minna tal-prezidenza li eh, għet jitħaltu l-kwistjonijiet għawnek il-punti Eh, u li jistaw jimxu ma' żewġ proċeduri differenti. Aħna rridu nqaddu attenti għaliex il-punt li jmisser kun koezjoni l-agrikoltura għaliex il-kollegi tagħna ser ikunu sensittivi ħafna għal dan il- Komitat qed jitmexxa min-naħa tal-Parlament fuq bażi ta' din fuq din il-bażi legali ma nsawx naqtaw linja dritta u uh, niddefinixxu eżattament li huma dawk il-punti li huma kwistjonijiet settorali u dawk li mhumiex. Dwar id-diskussjonijiet fil-ewwel uh, Kunsill Ġenerali. Aħna żamina fil-qosor għaliex kienet web streamed, ix fuq uh, l-internet u dak Dawk kolla li jishtiqu ktar dettali jistaw isegwa permezz tal-internet? Il-kwistjoni kienet marbuta mal-budget u mal-fat li se jkun hemm tnaqqis eh, fuq kull sezzjoni. Kenna tmin uh, eh, pajjiżi li ffirmaw itra u kien hemm diskussjoni wkoll marbuta mal-flessibilità. Kwistjoni oħra importanti għall-Parlament. Naħseb illi il-proposta tal-Komissjoni mhijiex xi ħaġa illi nistgħu naqblu fuq għaliex hemm flessibilità baxxa ħafna u il-budget huwa marbut mal eh, ma ceilings għalhekk għanna stati membri li jistiju iktar flessibilta oħrajn in li xju inqas flessibilta. U jistiju li ma jkunx hemm lokal uh, manuvra anke minħat tal-Parlament. Kien hemm diskussjonijiet oħra dwar jekk għandu xikonna xi ħaġa inkluża jew le fil-budget fuq il- uh, il-fondi ta' svilupp min qal li dan għandhom ikunu parti mill-budget u jinkludi l-finanzjar marbut miegħu, imma kien hemm ħafna opinjoni differenti minnaħa tal-istati membri fuq din kwistjoni partikolari. Imbagħad eh, kien l-punt dwar il-Horizon 2020 fuq il-jekk eh, għandix Eh, ninkludu l-Stairway to Excellence eh, marbuta ma' sviluppi xjentifiċi, mhux se nidħol f'dan it tettalji però dawk li jixtiequ jisegwu eh, diskussjoni li kellna din hija disponibbli fuq l-internet mhix twila ħafna li kull pajjiż kellu alloka tliet minuti. Il-Presidenza kienet kuntenta li kienet diskussjoni utli, kalma ma nafx ser niksbu b'din id-diskussjoni l-ewwel Kunsill Ġenerali ser isseħħ f'April ġo Lussemburgu u ser jindirizza l-koeżjoni u l-politika tal-CAP. Eh, Il-kalendarju tagħhom juri illi f'Mejju ser jkun jiddiskutu id-dokument il sħiħ bl-elementi kollha tal-negotiating box u mbagħad possibilment f'Ġunju dan jiġi adottat u approvat mela tal-Kunsill. Dan kien fuq fuq eh, dak li seħ fil- ewwel Kunsill Ġenerali. Fuq il-grupp ta' Kunsill Mela, hemmhekk kellna żewġ eh, kwistjonijiet importanti. L-ewwel nett eh, eh, diskutejna salima fażi għandhom jaslu sabiex kollox ikunu ftem nadwaru, Jiġifieri jekk wieħed ma jkunx ftijem fuq kustanijiet b'mod parzjali, naraw kif għan konkludu il-prezidenza, talbet sabiex il-presidenti tal-komitati jifqu sal-ewwel qari, jiġifieri il-diskussjoni legali tibqa' fuq il-livell tal-komitat. Nafu illi ċertu presidenti tal kumitati jixtuq imorru daqs iktar li lin ma naħseb illi għalissa din hija soluzzjoni illi tippermetti ehm, iktar xogħol siwina tal-Parlament. Il-President tal-Komitat tal-abna skeda, kalendarju ta' ħidma. Il-President talab dan il-Parlament uh, permezz tal-President uh, la Masur. Jekk ti permettu li xtaqt nsemmi ftit dati. Ovvjament, l-ideja hi li konna rapport interim fuq l-MFF meta jkollna pożizzjoni formali minna tal-Kunsill u probabli eh, dan ifisser li la darba jkollna il negotiating box ġunju u Lulju jkollna mba diskussjoni fil-kumitati speċjalizzati f'Settembru jkunu jistgħu jivvotaw, jħorġu l-opinjonijiet u mbagħad fil-bidu ta' settembru, fis-6 ta' settembru fil-Kumitat tal-Budget jista' jkun l-ewwel diskussjoni fuq il eh, labbozz ta' rapport sabiex dan imbagħad jinħadem sal-bidu ta' Novembru. Aħna nirreaġixxu għal pożizzjoni tal-Kunsill u nagħtu il reazzjoni tagħna fi żmien propizju sal konsil ta' Diċembru. Dan huwa din hija ħidma possibbli li tista' ssir f'dan il-perjodu. il sinjor minħat tal-Parlament se jkun l-adozzjoni ta' rezoluzzjoni qabel il-Konsil ta' Ġunju tal-Konsil imma din għada bħala eh, għażla jekk ikun hemm bżonn. Nistgħu naraw kif il-negozjati tal-Konsil jibqgħu għaddejn imbagħad. jekk ikonna bżonn nisħu fuq xi ħaġa qabel il-Konsil ta' Ġunju jkollna din il-possibilta' imma dan nistgħu niddeċidu dwar iktar il qoddim Dan kien kollu li ġara din il-ġimgħa. Grazzi. Ehm, der Parlamentspräsident wird Grazzi ħafna l-President tal-Parlament eh, ser kun qed jgħaddi din informazzjoni lil komitati aħna minna ħatana. Rridu ngħidu lill kollegi tagħna fil-komitati illi Eh, ma jistawx eh, jibdew jagħmlu l-kontijiet konti jikkonkludu minn issa, jiġifieri jidu jimxu skont il-bażi legali. U għalhekk jizommu daqsxejn eh, l-affarijiet sakemm jaddi żmien ta' wara l ta' tas-sajf. Naħseb dan huwa prinċipju li għandna nimxu bih sabiex anke jkollna riformi meħtieġa fil-laqsma politiċi differenti u konna diskussjonijiet u bil dwar kull mu meħtieġ. Għaw interventi fuq dan il-punt? Le. Tajjeb wis. Ah, iva, għana surrike, tajt il-President. Parce va vers. Għandi mistoqsija. Jek ti permettili. Aħna Qegħdin mixin lejn kunsens biex ma nitkellmux dwar ċifri bħalissa f'dan l-istadju rridu niffukaw fuq il-ħidma leġislattiva. Ser ikun hemm il-votazzjoni fil-kumitat dwar ir-reżoluzzjonijiet mingħajr iċ-ċifri. Ser ikun dawn ir-reżoluzzjonijiet mingħajr iċ-ċifri imbagħad narġgħu niġu fih dan il-kumitat biċ-ċifri meta dawn ikunu disponibbli jew inkella ser ikonna diskussjonijiet u dibattiti dwar l-aspetti leġislativi u ma nivvutawx, nipposponu l-vot, mbagħad nivvutaw fi stadju aktar tard. Irridu nkunu Irridu nafu kif ser jaħdmu l-affarijiet hawnhekk fil-kumitat, irridu istruzzjonijiet ċari dwar kif ser nivvutaw. Ser nistennew ċifri qabel nivvutaw? Mela l-President Schulz uh, ser jikonferma dan kollu anka mal-konferenza tal-Presidenti u se jara li l-komitati kollha ser ikunu eh, f'sitwazzjoni illi eh, jiddiskutu jemxu bil-proċedura mingħajr ma jgħaddu għal figuri sakemm ikun hemm diskussjoni fil-plenarja, ġifieri se jkun jistgħu jaħdmu fih dan il-komitat imma mingħajr Eh, ma jinkludu il-figuri fil-plenarja. Pa. Dak ifisser ġifiri li mhux ser nieħdu vot, mhux fil-plenarja. Iva fil-kumitat. U għalhekk vot mingħajr ċifri fih dan il-kumitat. Äh, Mitnanda faqajn. Iva, wieħed jista' jaqbel ġifieri li forsi nistgħu nagħmlu referenza għal persentaġġi. minn barra hekk t President naħseb li dan jista' jaħdem tajjeb. Jiġifieri l-idea hija illi il-prinċipi jkunu ċari fil-komitati kollha u mhux noqogħdu nerġgħu nirrevedwhom meta mbagħad inkun qed ninkludu l ċifri Oui, mais euh, ce que, que Dominique vient de dire, c'est vraiment pertinent parce que... Iva, imma dak li għada dak li għadu kemm Dominik u importanti għaliex huwa membru tal-Kumitat Tran, il-Kumitat ta' Trasport, jekk il-Kumitat ser eh, fassa rapport dwar il-faċilità Connecting Europe. Mela allura fil-proposta ta' Tran ser ikonna 3 biljun euro imbagħad fil-proposta aħħarija se naraw tnaqqis u dan kollu jfisser illi jekk aħna ser nivvutaw biss fuq il-parti leġislattiva mux ser nkunu qed nagħtu każ iċ-ċifri. U għalhekk fl-opinjoni tiegħi naħseb li jkun aktar faċli jekk aħna inżommu mal livell tal-kumitat u għalissa ma ngħaddux l-affarijiet eh, għall-plenarja. Iva, huwa differenti għall politika ta' koeżjoni u għal Kumitat tal-Agrikoltura. L-affarijiet jaħdmu b'mod differenti. Issa fi rigward tal-faċilità Connecting Europe hija aktar diffiċli biex nevalwaw il-naħa finanzjarja tagħha. Iva, jina qed nifhem dawn l-argumenti kollha. Iżda aħna hawnhekk għandna il-faċilità Connecting Europe u il-Kumitat irrid irrit 40 miljon euro l-programmu jena konvinta illi il-kollegi fil-komitat ta' trasport ser ikunu qegħdin jaħsbu dwar dawn l-40 biljun. Issa mhux ser jikdbuħom dawn l-40 biljun bħala ċifra li aħna m'għandniex 40 biljun x'nonfqu dwar din il-politika dan japplika wkoll għal programmi iżgħar. Nafu li hemm programm xirridu niffinanzjaw il-programm Life għal protezzjoni ambjentali u dan huwa wieħed minn għaxra tad-daqs tal-programm tal-faċilità Connecting Europe. Hawnhekk iżda oħra nistgħu naqblu dwar il-prinċipji il prinċipji li għandhom jigwidawna imbagħad jekk aħna niksbu 3.6 biljun jew inkella 7 biljun euro tajjeb wisq imbagħad is-7 biljun euro jintefqu skont il-prinċipji li aħna nkunu binna dwarhom. Iżda jenna naħseb li sakemm naslu f'dak l-istadju fejn aħna niddiskutu iċ-ċifri irridu nżommu mal-livelli ta' prinċipji. Imbagħad kien hemm dak li kien qed jingħad minn Antiviler Jekk aħna fil-Kumitat tal-Budget inħejju l-opinjoni tagħna dwar il-proposta tal-Kunsill mela l-Kumitati speċjalizzati allura ser ikollhom jaddunna l-opinjonijiet tagħhom l-opinjonijiet tagħhom dwar l-opinjoni tagħna. Imbagħad hemmhekk aħna ser niddiskutu iċ-ċifri. Hija xi ħaġa ovvja, diskussjonijiet li ser nagħmlu issa mhux ser jinkludu ċifri. Pas, pas, je comprends bien hein, ce qui est dit, mais... Jina qed nifhem dak kollu li qed jintqal. Iżda fir-rigward tal-faċilità Connecting Europe u f'ċertu każijiet l-aspetti leġislattivi huma determinati miċ-ċifri. Pereżempju, 10 biljun għal fond tal-edukazzjoni, jinħarġu mill-faċilità ta' Connecting Europe. Imbagħad hemmhekk l-istampa tinbidel. Jiena ma rridx nikkontradiċi lill-President imma naħseb ikun tasew li nistaqsu l-komitati biex jibdew il-ħidma tagħhom imma biex jipposponu il-votazzjoni. Dinja xi ħaġa li rdu naċċettawha. Jiena eh, nixti jiena r-rapporter tal-Financing CAP u f'dan ir-rwol fost ir-rapporters aħna bilna illi minn qabel indaħlu ir-rapport tagħna indaħlu premessa fir-rapport tagħna fejn jingħad illi dak kollu li ser niżviluppaw minn dak il-punt il-qudiem huwa marbut ma' dik li hija il-proposta illi għamlet il-Kummissjoni għall-MFF il-ġdid. Jekk ikun hemm xi tibdil importanti ta' żieda jew ta' tnaqqis, huwa ovvju illi dak illi inkunu aħna individwajna jarġa' jiġi revedut, jarġa' jiġi eżaminat u għalek edna li rridu nsegu l-proċedura kollha, l-emendi, il-kompromess fost il-gruppi mingħajr ma nieħdu il-vot aħari, Il-vot aħari nieħduh biss meta nkunu rajna illi jaqblu dak li kien hemm miktub fil-proposta tal-Kummissjoni Ewropea fir rigward MFF u dak illi ser joħroġ bħala ftehim. Jekk ikun hemm differenzi kbar fost dawn, mela allura narġaw niftħu il-fajl mill-ġdid. Imbagħad ovvjament l-istorja tkun waħda differenti hemmhekk. Uh, uh, thank you. Uh, de, de, de, de, une information supplémentaire. Uh, on a Grazie aħna ddeċidejna illi nissuġġerixxu xi emendi li huma ta' natura orizzontali. Jiġifieri se nistaqsu lill kumitati kollha biex jadottaw l-istess emendi. Jekk qed nitkellmu dwar dan l-envelop finanzjarju, dan m'għandniex nivvutaw dwaru jew naqblu dwaru qabel ma jkollna fidejna l-MFF. U għalhekk mill-punt di vista tal-Kommissjoni intom tridu iva tindirizzawhom iċ-ċifri. Iżda il-kumitati ser ikollhom jiddiskutu iċ-ċifri. Qabel ma ngħaddu għall plenarja irridu naġaw nirrevedu it-test biex naraw jekk kienx hemm xi bidliet. Forsi l-aħħar vot, il-vot aħħari fil-kumitati kif ikun kif qed inti jiġifieri qabel ma nieħdu l vot aħari fil-plenarja. Ma rridux naġlu hawnhekk. Iżda rridu bażi legali xirqa li jaqbel dwara il-Kunsill u dan jinkludi l-Faċilità Connecting Europe. Nittama li peress ta' diskussjoni fimtu daqsxejn sitwazzjoni aħjar. Huwa importanti li jkollkom komunikazzjoni tajba mal-kumitati kollha li x-kunċett irid jintlaqa jiftijem tajb minnaħa tal-komitati. Għax eh, irridu kol naħdmu fuq il-qafas leġislattiv u kol fil-rigward tal-finanzi il-rapporter se jkun mistieden ukoll għallaqa anka fil-ġimgħa tal-plenarja u hemmhekk eh, nkunu nistgħu eh, fix-xhur ġejjin ngħaddu din l-informazzjoni anka forsi x'informazzjoni ġdida illi nkunu ksibna. Mela, issa nistgħu ngħaddu għal eh, punt 5. Però xtaqt li mura l-punt 8. Skużawni, ħanaddu għal-punt 8 nissa lix il-rapporter ta' punt 7 miex edha għawnek, nittamaw illi sal-erba u nofs tkun għawnek. Eh, jekk le eh, għalissa naddu għasurjan Kozlovski. Grazzi President. L-istrument għasħubija fl-2014 għandu jieħu post l-istrument attwali illi għandu jisem komplikat finanzjar kooperazzjoni ma' pajjiżi u territorji industrializzati kif ukoll pajjiżi u territorji oħra li għandhom tħul oli illi jappoġġaw il-kooperazzjoni ma' pajjiżi iżviluppati sal-2007 l-introduzzjoni tal-istrument ta' finanzjar huwa importanti għaliex l-iskop tal-istrument attwali huwa ristret. Għanna sfidi ġodda fl-ekonomija globali, sfidi fil-struttura tal-kummerċ, ġew firmati ftejmiet ta' komprensjoni ma' msieħba oħra. U għalhekk dan huwa strument li permezz tiegħu l-Unjoni Ewropea tista' tappoġġa l-interessi tagħha. E, qegħdin nitkellmu dwar l-interessi tal-Unjoni Ewropea madwar id-dinja. Argument ieħor biex nintroduċu favur li nintroduċu dan l-istrument huwa l-irwol dejjem jikbar jikber tal-ekonomija emerġenti bħal Brażil, l-Indja u ċ-Ċina u l-ħtieġa li jkollna dejjem aktar dialogu u aktar integrazzjoni huwa element importanti mill-Istrateġija Ewropa 2020. L-istrument ġdid ta' sħubija sejjer jiġi użat mod partikolari biex jinkisbu dawn l-anijiet l-ewwel nett biex niggarantixxu id-dimensjoni internazzjonali tal-Istrateġija Ewropa 2020 permess tal-promozzjoni tal-dialogu politiku u wkoll nipromuovu approċċ komuni għall isfidi globali. It-tieni dan itejja l swieq u ser ikun hemm aktar opportunitajiet għall-investiment u għall-kummerċ kif ukoll negozji għall-intrapriżi Ewropej b'mod partikolari l-SMEs. It-tielet net dan jista' jippromovi l-viżibilità tal-Unjoni Ewropea u r-rwol tagħha fix-xena dinija kif ukoll jista' jtejjeb id-dialogu u l-kooperazzjoni mal-ikbar produtturi u konsumaturi tal-enerġija madwar id-dinja biex niżguraw is-sigurtà enerġetika fl-Unjoni Ewropea. Fil-komunikazzjoni tagħha l-Kummissjoni tissuġġerixxi illi għandu jkun hemm madwar biljun euro illi għandhom jiġu allokati għal dan l-istrument fis-snin bejn 2014-2020. Biex inqablu fil-qafas multianwali attwali hemm inqas miljuni li huma allokati. Iżda hawnhekk maħniex nitkellmu dwar eh, ammonti speċifiċi għaliex aħna rridu nifinanzjaw in-negozjati tal-MFF. L-opinjoni tiegħi jiena nixtieq niġbet l-attenzjoni tagħkom għal ħtieġa li ntejbu l-koeżjoni u li jkollna koordinazzjoni aħjar fost il-bosta strumenti u programmi li għandna biex nevitaw illi jkollna xogħol doppju u wkoll biex intejbu is-sinerġija u l-valur miżjud, il-valur miżjud Ewropew. Jiena nixtieq nisħaq ukoll dwar l-irwol tal-Parlament Ewropew fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Kif ukoll fl-implementazzjoni ta' dan l-istrument għaliex bħal kull situazzjoni oħra fej aħna qegħdin nindirizzaw l-infiq eh, nefqa tal-Parlament Ewropew, ir-rwol tal-Parlament Ewropew bħala l-awtorità budġetarja huwa essenzjali. Apparti minn hekk jiena naħseb li irridu niċċaraw jekk għandniex fondi ta' riserva, għandniex bżonn fondi ta' riserva dan dan l-istrument u jekk dan ikun il-każ x'ikunu l-kriterji tal-ħruġ tal-fondi mirwol ewlieni tal-istrument ta' sħubija illi qed jappoġġa l-kooperazzjoni tal-intrapriżi b'mod partikolari dawk żaru ta' daqs medju. Iżda wieħed irid jara illi l-applikazzjoni ta' dan l-istrument m'għandix twassal għal bidliet illi ma jagħmlux tajjeb lis suq tax-xogħol Ewropew, jiġifieri li jkun hemm l-SMI tagħna illi jmorru band oħra, jmorru lil mill-Ewropa għalix dan ma jkunx f'konformità mal-interess taċ-ċittadini tagħna. Jien nixtieq nisħaq l-istrument il-ġdid ta' sħubija jidher illi huwa għodda importanti biex nappoġġaw l-implementazzjoni tal-anijiet tal-Unjoni Ewropea b'mod partikolari fil-qafas tal-Istrateġija Ewropa 2020. Grazzi. Ja, vielen Dank. Gibt es... Grazie ħafna. Għaw xie intervent Shadow Rapporter, Shadow rapporter minn gruppi politiċi oħra li jixtiequ jesprimu ruħhom. It-titlu tagħna huwa Change of Views. Exchange of Views. Offensichtlich, Jan, sind alle ähm, äh, mit äh, dem äh, Bericht einverstanden und. Ähm Jidher illi qed naqblu mar-rapport Und die, ah ja, okay, dann werde ich das mal verkündigen hier. Ähm. Mela, forsi nista' kommenta jina. il rapport eh, għandkom hawnhekk disponibbli jina rajtu bl-Ingliż qed taraw illi l-iskadenza għall-emendi hija 25 ta' April Nofsinar. Pal dejjem. U il-votazzjoni nixtiequ li ssir fil-31 ta' Mejju. Denn wir, ganz einfach, dass... Ähm naraw hawnhekk, Illi fil kumitat tal-inta. ser eh, eh, kunem eh, il-votazzjoni u kol minna taħħom għalek u importanti li nżamma mad-dati għalli xumma ħaj vota fi 26 ta' april. Xie interventi minna taħkom? Ja. So, jetzt haben wir ein Problem. Jider li għanna problema tajt il-President. Jidher li n-numru ta' membri parlamentari eh, preżenti hawnhekk eh, qed jgħaddem jonqos il-rapportera l-punt seba' donna mhix qedaw u laqas donna diħla mill-bib bħalissa. Eh, imma inti sinjura edha hawnhekk tixtieq illi tressaq il-punt fuq il-punt dissa. Jina għaluli illi il- uh, ser ikun hawnhekk preżenti fil-ħamsa. U uh, ma xtaqx illi ingerfax il-programm kollu għaliex aħna għagġilna forsi xi ftit iżejjed.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 Mela, naħseb illi jekk namlu pawza issa, u pers li anka u għal-ħamis war nofsinhar, ma tkunx idea tajba. Naħseb illi Surjan hija hawnhekk. Aħna qed nistennew il- ehm, rappresentanti tal-Komitat tal-Kontroll. Jiena forsi nista' nibda ma tkun hemm bżonn nerġa' nirrepeti kollox. Jekk uh, taqblu nistgħu ngħaddu mela għal punt disa tgħid il-President u żgur li ma neħdux waqfa. Mela, Sinjura Inge, grazzi ħafna. Mela, aħna kena żewġ trialogi U grazzi ħafna l dawk li parteċipaw l-artikli kollha ddiskutejnijhom. Minn barra 197 u 206 208. Għaliex dawn kienu qatt delegati. Għat fada xi punti pendenti, però punti ewlenin li fada kienu l-cancellation and carryover of appropriation Dan huwa punt eh, li għadu pendenti. Id-diskutejnieh darbtej, qed nippruvaw nsibu soluzzjoni u s-sitwazzjoni hija illi għandna emendi imma eh, qed naraw illi eh, m'hemmx budget għal dak li nixtiequ nagħmlu. Għalhekk qed nippruvaw nsibu wkoll soluzzjoni fir-rigward ta' transfers iddiskutejna l-artikli 29 anke fl-aħħar trialogu u anke dawk marbutin mal-MFF 48 u 49. Mbagħad diskutejna wkoll artiklu 56 u 57 marbuta mal-korrezzjoni finanzjarja skont artikli 77 u 76. il-situazzjoni li din għandu impatt qawwi fuq il-korrezzjoni finanzjarja u dan huwa wkoll abbażi tal-esperjenza li aħna kellna fl-aħħar snin. Issa punti ta' nuqqas ta' qbil aħna nixtiequ kondizzjonijiet iktar stretti għal regolamenti ta' eċċezzjoni, ġifiri kif daw jiġu immaneġġjati minnaħa tal-istati membri kif nistgħu naħdmu modda xejn iktar strett anka fil-rigward ta' dan l-manager. Mbagħad għandna ma xukol ukoll fuq il-kelma akkreditazzjoni. Il-Komissjoni qed tgħid għan l sati membri l-awtoritajiet għandhom ikunu akkreditati. Aħna qed naraw ukoll il-pożizzjoni minnaħa tal-Kunsill li jixtiequ designation minn flok accreditation. Fil-rigward ta' ċifri, il-Konsil uh, jixtieq anka iktar kondizzjonijiet stretti anka fil-rigward ta' sanzjonijiet. Hawnhekk aħna ma naqblux mal-fatt li ikonna din it-tip ta' proċedura anka minħabba l-proposta tal-Kummissjoni anka l-fat li konna ehm, evalwazzjoni annwali din il-fat li dan fat li dan eh, fuq bażi annwali hija ta' problema naraw aħna. Jiġifieri aħna nixtiequ illi eh, din tkun fl-aħħar tal-proġett għalhekk aħna nixtiequ illi eh, kull proġett jiġi evalwat u mbagħad naraw xwiħat jista' jħallas issa. f'artikli 128 u 129 il-Kummissjoni qed tgħid 5 miljun euro minn flok 2 eh, miljun euro. Jiġifieri naħseb illi din hija differenza sostanzjali. Aħna għaddejjin bil-diskussjoni eh, biex naraw kif nistgħu nsibu soluzzjoni u rridu nsibu bilanċ. din situazzjoni sitwazzjoni li tibqa' tinbidel. Fir-rigward tal-istrumenti finanzjari aħna ħdimna ħafna u kolli ngħid illi preżentament eh, resqin lejn ftehim li qbil. Aħna orbatnijhom mal-bażi legali, għandna wkoll il-project bonds pala identifikajnijhom pala eh, strument Minna ħatana l-Konsil però ma jixtiex li jsir dan. Aħna xtaqna illi ukoll eh, l-odda finanzjarja, strumenti finanzjarji disponibli skont il-ħtieġa l-konsilet jargumenta ma tiħor. Eh, jekk ġobkom tistaw eh, tiddiskutu postiħor mhux din il-kamra tgħid il kalima Mela, aħna diskutajna wkoll dwar il-reporting obligations, l-obbligu tar rapportaċ. Il... Issa qed nieħdu idea ta' sitwazzjoni aħjar għaliex għandna wkoll id-dokumenti li eh, illi jiddiskrivi li ma strumenti jintużaw meta u kif u anka idea ta' x'inhi l- Eh, performance ġi dan l-extra working document qed jgħinna sabiex inkunu ktar ċari dwar is-sitwazzjoni u għalhekk eh, dan l-obbligu tina ideja ċara dwar dak li qed isir dwar kif dan għandu jsir. Naħseb illi eh, huwa għatajb li dejjem naħmu bil-prinċipju li jekk wieħed jixtieq jagħmel xi ħaġa għandu jkollu l-odda disponibbli sabiex jagħmel dan. Anka fir rigward ta' dati, Aħna provajna eh, nżommu mal-iskeda, issa fuq il-financial eh, discharge aħna id-diskutejna l-kwistjoni eh, tal-SMEs u r-riċerka u l-fondi allokati. Rigward ta' riċerka, aħna rajna l-punt tal-beneficiaries u nixuq najdu illi nixuq pozizjoni illi ikolla ikolla effett totali u uh, li uh, ma titħolx ma nitlux situazzjoni fej il-situazzjoni tinbidel sena b'sena u għalek naslu nitlu f'ċertu riski. Naħseb illi fil-gwart tal-qasam ta' riċerka aħna għadna ehm, naħdmu tajjeb il-Konsill mbagħad jixtieq il-limita il trust funds aħna ma nixtiequx nagħmlu dan. Aħna kellna trialogu ma' Monika għatfadal xi punti pendenti li naħseb nistgħu nsibu soluzzjoni fl-imkien għalija. il-public-private partnerships li qed joħolqu problemi kbar Għanna emenda u d-dimna fejt nejdu illi nishtiqu il-modell eh, eh, Ewropew u mux dak nazjonali fil-rigward tal-Public-Private Partnerships irridu naraw kif ser tinħadem dan. Ser namlu jekk terz mill- uh, mir-riżorsi ikunu marbuta fuq terminu twil fir rigward ta' dawn il-public private partnerships u mbagħad ikollok perjodu ġdid li jinbeda u wieħed ma jkunx jista' jagħmel użu minn dawn ir-riżorsi għax għadhom marbutin mal-qafas tal-public private partnership ta' qabel. Għalhekk irridu nżommu qudiem għajnejna illi eh, il-budget ma jiġix infixkel minħabba ċertu skadenzi u għalhekk iridu naħdmu favur ċertu awtomatiżmu sabiex ikunu aktar flessibbli fis-sistema. U importanti li konna evalwazzjoni fuq bażi annwali sabiex naraw kif għandhom jitqasmu l-flejjes skont is-sitwazzjoni u bekk ikonna sistema illi tippermettilna ċertu flessibilità skont il-bżonijiet tas-sitwazzjoni. għaliex wieħed naħseb eh, u importanti li jkun konsiderazzjoni ċertu tkabbir, ċertu swi u jkun jista' jaġġixxa s-sitwazzjoni skont il-bżonn u għalhekk u importanti li jkollna vedut għas-sħiħa mingħajr limitazzjonijiet sabiex nkunu sanu deċiżjoni dwar liema miżuri ma jkunu l-iktar xirqa skont is-sitwazzjoni. Aħna ma tantx għamilna progress fuq dan il-punt, però provajt intikom daqsa ideja dwar is-sitwazzjoni kif fini. Diskussjoni oħra li għanna ma tħannix eh, fil-font għalix eh, huma punti eh, komplikati iktar, pero punti oħra li binna dwarhom Naħseb illi anka il-dokument jirrifletti anka ċertu konsegwenzi meta wieħed ma jimplementax il-miżuri eh, meħtieġa finanzjarji naħseb li ħdimna b'mod tajjeb. F'artiklu 55 tfadal żewġ jew tliet punti li għadhom pendenti. 56 eh, għadu pendenti. 57 tfadal żewġ paragrafi fuq il- Eh, l-indirect management, mbagħad 58 u 59, 60 il-kwistjoni ta' limitazzjoni, għana delegazzjoni mill-digital budget, naħseb illi għatfadlina xnidiskutu, 60 u 62 l-esti sa' tħana fil-punti tal-electronic government, il-xiri pubbliku. l-elementi speċifiċi għal koezjoni, l-agrikoltura, il-riċerka, l-politika esterna. Koprejna u koll l-administrative appropriations dan għamluħ l-esperti Ġifiri pratikament eh, il-maġranza tal-punti eh, tħana fjam u għam eh, pero għatfadina dawk il-punti li semmet iktar kmini li għadhom pendenti. Fadal, issa f'daqqa waħda għanna 15 jew 20 non-paper minnaħa tal- kummissjoni, ġifiri dinar kif se naħdmu għabbażi taħħom u koll. Irridin kunu nafu kif ser naħdmu anka eh, fil ġurnet li ġejjin, per eżempju, għada kana nofstanar eh, ta' laqa, tridu naraw kif ser inkludu x-xogħol ukoll il-ġiet minħabba dawn non-papers. Ma nafx eh, jekk Eh, u se jkollna biżiet ħin għaliex jien eżempju se nkun eh, qed nasal sal id-dar sal un u mbagħad nejn nerġa' nkun parteċipa fil-trialogu għalhekk iduna kif ser nqasmu l-ħin. Grazzi naħseb eh, l koll napprezzaw kemm jinvolvi xogħol dan. U għetna najdek dan mod dirett, għax ma sanqot nikdib l kieku. Inti taf illi ħadd ma joffri ruħu biex jagħmel dan ix-xogħol minn flokok. Ma eh, permetti li insaqsik mistoqsija. Meta inti qed issemmi dawn il-punti u qed tgħid li konkludenja jiġifieri illi il-Parlament, il-Konsill u l-Kommissjoni qabiltu b'mod sħiħ fuq dan jiġifieri huwa konkluż mod sħiħ Iva, jidher li kulħadd qal Iva ħadd ma qalle fuq dawn il-punti. Tajjeb, dina eh, hija kisba tajba, suċċess tajjeb. Mela. Fir-recast fir-rigward tal-budget għandna xi dispożizzjonijiet fir-rigward tal-VAT tista' tgħidli x'in is-sitwazzjoni? Dan huwa qed mill-paragrafi li għadu pendenti, tgħid il-kellima. Għanna ammont ta' emendi, aħna tnajdu illi nixtiequ illi l-VAT ma tieħdilix posta sistema oħra. Jiġifieri anka ħata tal-Kommissjoni resqet ukoll soluzzjoni intelligenti il-Konsill għandu riserva ovvjament għalissa. Però naħseb li rridu naħsbu wkoll fl-implementazzjoni ta' dak li nkun qed nissuġġerixxi ġifieri eh, ma nistgħux nippruvaw eh, nagħmlu l-impossibbli Fil-rigward ta' tal elefant ma naħsibx li dinija sistema li nistgħu nikkonkludu dwarha, ġifieri tfadal ħafna punti pendenti marbuta mal-VAT u li ma sistema nistgħu naħdmu bihom. Gracias, eh, yo por supuesto eh, de una confianza 100% en el trabajo que, que realiza Inge, pero quería hacer una cuestión. Jina naqbel 100% ma dak li għamlet Inge, iżda għandi mistoqsija waħda. Edin dejjem nistaqsu aktar mistoqsijiet fih dan il-Parlament u il-Kummissjoni dwar flessibilità possibbli fi rigward ta' trasferimenti fl-aħħar tas-sena. Inge taf illi l-istati membri joħorġu bil-kontabilità tagħhom fl-aħħar minuta. U għalhekk forsi jkun diffiċli li nagħmlu trasferiment tal-fondi sal-31 ta' Diċembru biex bekk inkunu nistgħu inħalsu l-affarijiet li għadna ma ħallasniex. Naf illi il-Kummissjoni pruvat fittex aktar flessibilità fir regolamenti finanzjarji tagħha biex tippermetti li jkun hemm dawn it-trasferimenti. Inge dawn huma inklużi fin-negozjati li għandkom bħalissa mal-Kummissjoni? Ejda: Sì, pues yo también tenía alguna pregunta para la rapporteur. Ma... Jina, kelli mistoqsija li rapporter ukoll. Edin nitkellmu dwar il-laqat li jintom ser ikolkom fi trilogi politiċi. Ta' fux iskeda hemm għal dawn il-laqat kemm ser idumu għaddejjin dawn il-laqat u x ser jiġu trattati. Fiħdan dawn il-trilogi ta' politika. X'inhuma l-punti diffiċli li huma l-aktar importanti fejn ser nsibu għal aktar diffiċli biex nilħu ftejim, jina nishtiq nkun naf dan it-tarif kollu biex ikun idea aktar kompleta. Um, mela qabel ma nad il-kelma l-linge, xtaqt nitlob lill komissjoni sabiex tressaq l-istqarrija tagħha rigward il negozjati marbuta mal-budget. Oui, merci, Présidente. Oui, moi je crois que, que Madame. Iva, grazzi, President. Jena naħseb il-Sinjura Grezler ta' bilħa tat stampa oġġettiva ta' kif jinsabu l-affarijiet palissa. Grazzi tal-ħidma eccellenti ta' Sinjura Gressler u l-ħidma tal-Presidenza Daniza. Naħseb illi kienem ħidma ta' siwi illi saret. xi rotot illi nistgħu niddeċidu illi nadottawhom. Kif qalet hija l-iktar kwistjonijiet sensittivi huma dawk ta' shared management, manager komuni, il-Kummissjoni qed tagħmel l-almu tagħha biex tipprova ssib ftehim bejn il-Kunsill u l-Parlament. Naħseb li l-nexxinna niftħu ħafna possibiltajiet Ma nafx li ma ser jiġu konsidrati bħala aċċettabbli mill-bosta naħat. Għad fadlinna l-kustjonijiet tal-flussi għall-istrumenti finanzjarji u l-kwistjoni tal-vjeti wkoll hija kwistjoni importanti. Ovvjament dawn irridu insibu tarfhom. Rridu wkoll nitrattaw ir-regolamenti settorjali u dan ser japplika għad-dibattitu dwar il-qafas finanzjarju multianwali wkoll. Għalhekk kif qed ngħid dan ser ikun parti minn negozjati ġenerali dwar l-MFF. Is-Sinjura Gressler għandha prosta sew intelligenti u jien nixtieq naddila komplimenta hawnhekk f'dan ir-rigward. Dwar il-PPPs, il-sħubijiet privati u pubbliċi, aħna mdorrijin illi ħafna drabi nirċivu eh, nirċivu komplimenti. Xi drabi ninsew naddu l-komplimenti, ma noqdu nikkritikaw biss. Hemm il-kwistjoni ta' trasferimenti wkoll, hemm proposta mill-Kummissjoni dwar it-trasferimenti l-Kummissarju Lewandowski diġà semma dan il-punt. Issa ninsabu f'sitwazzjoni li hija simili għal dik tas-sena l-oħra. Sitwazzjoni ta' staġib għanna madwar 375 miljon euro illi jistaw jaddu għant l-istati membri. Issa kiku kenna proċedura għat trasferimenti ta' dawn il-fondi, bażikament kien ikonna 375 miljon euro ta' pagamenti addizzjonali u konna forsi kunu nistaw namlu xi ħaġa aktar bihom. Fimt mux ser nimlew il-vojt hawnhekk, imma Eh, mser nimlew il-vojt li għanna fil-budget imma kienu jkunu ta' sewi żgur. Jiena ottimista illi nistaw insibu metodu illi iħares id-dritt tal-awtoritajiet budgetari. Aħna fil-Kummissjoni maħniex qegħdin nippruvaw nimponu xi ħaġa, aħna qegħdin nippruvaw nużaw il-fondi li hemm disponibbli sa skadenzi limitati biex bekk naslu sa laħar tas-sena. Jina naħseb li għanna alternattivi interessanti miftuħa mod partikolari fi rigward tal-agrikoltura. Hemm il-kwistjoni tal-trust funds ukoll tal-fondi fiduċjarji din il-kwistjoni rridu nindirizzawa. Il-kwistjonijiet diġa semmietom is-Sinjura Gressler. Jiena nixtieq nirringrazzja tal-ispirtu ta' tim illi hija aġixxiet bih, mod partikolari mal-Kummissjoni. Grazzi ta' dan l-ispirtu ta' kooperazzjoni, grazzi għal dan l-ispirtu ta' kooperazzjoni, aħna stajna insibu riżultat pjuttost malajr issa, jew nittamaw il-presidenza daniża tkun miftuħa fuq livell politiku biex tavanza wkoll fi trilogi. Din hija essenzjali jekk aħna rridu ntemmu dawn in-negozjati qabel is-sajf. Għaliex imbagħad wara għandna perjodu twil ta' implementazzjoni għal dawn il-bidliet kollha fir-regolamenti finanzjarji. Irridu nibdlu is-sistemi tal-computing kollha kemm huma u din mhix xi ħaġa li ssir mill-lejl għan-nar hija xi ħaġa enormi sakemm jiġu finalizzati dawn il-ftejmiet kollha huwa diffiċli illi aħna ta' bilħa nibdew naħdmu dwar il-bidla tal-odot ta' management tagħna. Grazzi ta' sew. Ja, vielen Dank. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich ähm, alle beglückwünschen soll, ob Grazzi, ma nafx jekk għandix äh, nifraħ lil kulħadd ġifiri äh, fuq l-armonija bejn ir-rapporter u l-Kummissjoni u forsi għandi ninkwieta. Inget tixtieq inti tala hawnhekk le tinkwita xejn. Nixtieq nirringrazzja d direttur ġenerali u t-tim tiegħu pers li huwa importanti ħafna li naħdmu fuq dawn il-kwistjonijiet u li il-proposti għandhom jgħinuna nimxu u l-qoddim Kenna dan ir-rapport bi ħafna mendi imma kieku ma kellniex tim daqshekk professjonali anke minnaħa tal-Kummissjoni ma stajniex aħna nisuktaw bil-ħidma tagħna qabel il presidenza tal-konsilli jimis nittama li sen kunu nistaw u uh, din it-tema x'man nixtieqxina li noqgħod nispjega dawn il-kustjonijiet kollha lil tim ġdid. Jiena ambizzjuża nixtieq uh, li nikkonkludu sa qabel Lulju u nixtieq nirringrazzja l Jens peress li eh, u għet eh, jgħatina ħafna gwida u għajnuna x'nistgħu ngħidu dwar trasferimenti lejn l-aħħar din is-sena iva dina problema u dina soluzzjoni intelligenti u koll dan nixtieq nifraħ nerġa' direttur ġenerali Normalment nippruvaw aħna nivintaw 13 xar għal dawn it-trasferimenti tal-aħar tas-sena. Issa dak li nagħmlu għall-agrikoltura, issa se jkun possibbli l pijat tal-budget għalli bekk nkunu iktar flessibbli sal-aħar ta' din is-sena. Jaxek li l-konsekwenzi jkunu li fl-aħar xar ta' din is-sena se bażikament ikolna napprovaw il-budget mingħajr il trasferimenti eh, li jsiru għalhekk il-Kunsill dana esprima numru ta' riservi ma nitama li għada se nkunu nistgħu niddiskutu dan is-suġġett u nsibu soluzzjoni għax ovvjament il-konsekwenzi ta' kull tip ta' procedimenti differenti se jkunu seri ħafna għalina għalhekk jiena naħseb li tajjeb li dawna jagħtuna din il-konċezzjoni. Issa għandna numru ta' emendi li qed jgħidulna li aħna nixtiequ nużaw din lodda għal l-aħħar ta' din is-sena forsi il-Kunsill hawnhekk ma jixtieqx li ehm, jimxi fl-istess direzzjoni aħna għalhekk irridu nelbu l-ostaklu li jeżisti il-Kunsill qed jaħdem ħafna imma dan irrid jikseb appoġġ għall pożizzjoni tiegħu. U dwar il-carryovers dawn huma problemi li għandna nsolvuhom fuq livell politiku forsi 13 xar ġifiri se jkollna nsibu soluzzjoni politika l-istess kif għanna l-kwistjoni tal-VAT u eh, l-asparit li għandhom xaqsu ma artiklu 56 u koll għandhom jiġu solvut fuq level politiku ma nxieq jiena li nsibu soluzzjoni tajba mill-aktar fis possibli imma nafu din il-ħidma waħda diffiċli qed naħdmu fuq id-dettalji kollha dettalji huma importanti. Imma x'nistgħu ngħidu dwar ambasċatur li joqgħod jgħaddihom dawn id-dettalji kollha. Anzi naħseb li dan jispiċċa bi burdata ħażina u jekk l-ambasċatur ikollu bardata ħażina mela se nispiċċaw aħna bir riżultati vera ħżina rridu nagħmlu l-anmu tagħna sabiex naċċertaw li ikollna l-aħjar soluzzjonijiet mhux qed nitkellem dwar il-fatt li ngħidu iva le nixtiequ li l-affarijiet isiru b'mod korrett imma jkolli nammetti li jenat nibza mit-trialogi politiċi u jenat nibza u koll li l-persuni l-oħra madwar din il-mida se jkollhom burda taħħażina. U forsi mhux se jkunu daqshekk kontenti jinsibu li eh, ma tantx eh, se nkunu nistgħu ngħaddu ħafna punti fl-aħħar mill-aħħar, jiġifieri aħna t nippruvaw naħdmu sabiex eh, nikkonkludu fuq l-aktar ammont ta' punti possibbli malajr kemm jista' jkun ma nafx hekk se nkun nista' nispjega lill ambaxxaturi kollha. Dan il-punt ġifieri hemm ħafna sfidi qudiemna imma naħseb li jsir nixxielna aħna niksbu suċċess għax kulħadd għandu x-xewqa u rrida sabiex jinkisbu dawn l-affarijiet il-Kummissjoni u kol tixtieq ħafna solvi dawn l-affarijiet imma naħseb il-bqija se tkun diffiċli ħafna naħseb li se jkollna aħna bżonn nagħmlu l-anmu tagħna sabiex insibu soluzzjonijiet qabel ma nadu għall-istadju politiku. Hemm punti li għandna nsolvuhom ma tantx hemm ħafna differenzi fl-opinjoni, imma Naħseb li jekk aħna nixtiequ nagħmlu xi affarijiet mela il-kontenut irrid ikun tajjeb hemm numru ta' punti differenti l-istrumenti finanzjarji, trust funds, il-PPPs, dawn kollha huma punti ġodda. U għanna bżonn aħna l dawn il-punti jiġu regolati għamilna l-isforz li kellna nagħmlu jiena naħseb li r-regoli li għandna qudiemna huma l-aħjar regoli li uh, għanna forsi sentejn oħra dawna ħajispiċċaw ikunu il-regoli l-ħizina għamma jekk iva mela jena torta jintafa fuqi. Grazzi ħafna nistax nisaq bizzeq fuq ir-ringrazzjament tijaj. Ir-rapport li jmiss. Għalhekk. Nistgħu ngħaddu għal punt numru 7 fuq l-aġenda tagħna. Is-sinjar Nejnski issa qiegħda hawnhekk magħna u konna l-opportunità nitkellmu dwar rapport annwali mill-Kunsill dwar il-CFSP. Sinjura Nejnski, grazzi ħafna l-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzjakom talli intkom dejtuni U Alex, nitkellem minnu fih fuq dan il-punt. Kollegi, fil-opinjoni tal-budget fuq l rapport annwali ta' CFSP għal-2010 jina il-għajt l-Isforzi Ewropej sabiex eh, tiġi massimizzata l-effettività tal-istrumenti li l-Europa tuża u nixtieq nisħaq fuq l-importanza li jiġu imtejba iktar koordinazzjoni, tiġi imtejba l-koordinazzjoni bejn eh, l-Unjoni Ewropea u l-oddot diplomatiċi militari, speċjalment minħabba l-budget li bitata CFSP fejn kull sinerġija fil-izvolup tal-kapacitajiet u ħiliet Ewropej dawn għandu jibqgħu hemmhekk sabiex l-impatt tal-azzjoni Ewropea jiġi msaħħaħ għalkemm din ir-reviżjoni ehm, iva tifoka fuq CFS bej titkellem iktar fuq supervizjoni fuq l-espertazzjoni kif jagħmlu il dawk il-kollegi tagħna fil-kontrolli fuq il-budget. Jiena naħseb li hemm lezzjonijiet li nistgħu niġbru speċjalment fil-kuntest tal-proposti għal regolamenti l-ġodda dwar l-azzjoni esterna. L-ewwel qabel kollox iva nirrikonoxxi l-fatt li minkejja l-ambizzjonijiet tas CFSP fl-2010 kull ma kellna 200 80 miljun euro jew 3.5% tal-appropriazzjonijiet taħt heading numru 4. U nixtin fakkarkom dwar il-fat li l-Parlament Ewropew b'mod strateġiku naqas l-appropriazzjonijiet tal-CFSB ek eh, f'waqthom eh, eżatt ki eh, qabel il lata l-konċellazzjoni s-sena l ħrajjena Jiena senħalli Barra diskussjoni dwar l-istrateġija ta' sena d-dieħla l tarti ma nixtieq li jintkom iżommu qdim għajnejkom meta niġu biex niddiskutu sinerġiji possibbli din l-istrateġija. Iva, jista' jkun li se jkollna raġuni sabiex innaqsu l-budget meta nħarsu lejn id-diskrepanzi li jeżistu bejn ir-rati ta' sorpzjoni għas sena l-oħra jekk inqablu dawn ma' distribuzzjoni ta' impenji għall-2012. Is-sur la massur dana bat itra sabiex ikun jaf il-għala il-lina ta' CFSP li eh, kienem eh, taħt il-level u li kienem zieda la proporzjoni tal-2012 u kienem zieda ta' ħames darbit iktar jew tlieta sa' ħames darbit iktar minn dawk antiċipati nittama li aħna se nirċievu xi feedback xi informazzjoni fuq din il-kwistjoni interessanti li programmar finanzjarju nixtieq nirrifraħ lis sur Ramos eh, la sur veri dispeċini ta' li mhux hija hawnhekk magħna nixtieq nirringrazzja għall-involviment tattiv. Issa, ippermetti li nitkellem dwar diskussjonijiet li kellna l-ġimgħa l-oħra fuq l-istudju fuq l-effettività fl-ispess tal-politika barranija tal-Unjoni Ewropea. Jekk nista' nagħtikom diskrezzjoni għażira ta' sejbiet li studju sa' ġifiri l-ammonti li l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri qed jonfqu fuq il-prevenzjoni tal konfletti u l-ġestjoni tal-kriżi eh, dana għandhom eh, jaqa' iktar taħt il-gwida operattiva tal-Unjoni Ewropea li tista' tipproċessa il-fondi b'mod l-iktar effiċjenti li jkunu marati u aħna naraw noqas ta' koordinazzjoni fuq livell vertikali bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali u b'mod orizzontali bejn il-Parlamenti Nazzjonali u eh, dan huwa prerequisite essenzjali sabiex tkun hemm sinerġija mill Per eh, pereżempju fil-Afganistan, eh, fil-Libja, dan it-tip fejn jista' jsir. Pereżempju jkun hemm iktar eh, sim ta' kapaċitajiet militari prinċipali li ntejbu l-kapaċitajiet sabiex aħna nwettqu missjonijiet u operazzjonijiet u mbagħad integrazzjoni ta' missjonijiet li jinvolvu n-nies ċivili u l-militar u rridu nirrikonoxxu wkoll li l-ħiliet tagħna fuq il-preżentazzjonijiet fuq l-ispejjeż u trasparenza dawn għandhom jiġu qabel kull tip ta' titjib fil-kapaċilitajiet jew il-ħiliet tal-Unjoni Ewropea għalhekk jiena appoġġajt id-dispożizzjoni fir-regolament finanzjarju li aħna jkollna linja baġetarja kontra kull tip ta' missjoni ta' CSDB sħalli bekk ikun hemm iktar deskrizzjoni trasparenti tal-missjonijiet li jiġu mwettqa. Kif diġà għedna fuq għata il-mekanizmu intern għal finanzjament finanzjament tal-ispejjeż komuni għall operazzjonijiet militari u għad-difiża tal-Unjoni Ewropea dawna ma jagħtux id-deskrizzjoni meħtieġa tal-implikazzjonijiet finanzjarji tal-missjonijiet li jsiru taħt CFSP. Grazzi ħafna. Ja, fjern. Grazzi, grazie ħafna. Għalek, emxie tal bi tal-mikrofonu. Alle schon ein bisschen äh, müde geworden. Le, jider li kullħat äh, għajjen nafu li l-ħamis war nofsinar u ninstab ċerta li daw kolla li għadhom għawnek äh, et jaħsbu dwar il-vakanzi tal-lejt. Għalhekk jiena li fadalli namen natikom informazzjoni dwar il-kalendarju. Skadenza l-emendi 25 ta' April fl-10 ta' filgħodu. L-opinjoni ta' Sinjura Nadeshka se tiġi eh, adottata fl-31 ta' Mejju mbagħad tinbat l fejn se jibgħat ikun hemm vot fuq ir-rapport f'Ġunju. Għalhekk jekk ħadd ma jixtieq jikkummenta fuq dan ir-rapport komprensiv ħafna ta' Sinjura Nedeska, nistgħu aħna nagħlqu l-laqgħa tagħna nirringrazzja għal dawk kollha li irnexxielhom jibqgħu hawnhekk sal-aħħar u nixtieq nilqa' lil dawk kollha li għadhom hawnhekk eh, f'din l-awla lejn tittajjeb eh, il-btala. Tajjeb u nittama li matul il-ġimgħa turkważ i tkunu tistgħu tistrieħu. Grazzi.